Uh, dear colleagues, please. Eżis kollegi, nista nistaqsikom sabiex tmorru f'postkom sabiex inkomplu għatfadlin żewġ punti fuq l-agenda. Mela, Sur rapporter. Eżis kollegi, sen komplu għax fadlina żewġ punti Mela, sen ħabba r-riżultati tal-voti. Is-sur Lazarus Lazaru 17 favur, wieħed kontra, astenzjonijiet wieħed. Leo Brinkat favur 11. Kontra 9, astenzjonijiet wieħed. Joao Figueiredo favur 17, kontra ħadd, astenzjonijiet 2. Grazzi ħafna tal-li ipparteċipajtu fismi, grazzi tal-mistoqsijiet ta'kom u issa jekk joġobkom eja nkomplu bil-punti li mis. Għanna għawnek il-rapporter il-sur Sarvama illi għet jirrapprezenta l posta opinjoni tijew li għet jisuġerixi aġġustament possibilità struttura istituzzjonali attuali tal-Unjoni Ewropea sabiex l-istituzzjonijiet kollha jimmaneġġjaw il-budget tal-Unjoni Ewropea jkunu soġġetti għal l-iskrutinju tal-Parlament, mhux il-Kummissjoni biss, għalhekk hekk is-sur deramen mill-Kummissjoni u ngħaddi il-kelma lis-sur Salvama. Grazzi ħafna, sur Sinjura President. Iva fil-fatt huwa ta' unur kbir għalija li nktibt din l-opinjoni fissem dan il-kumitat għaliex dak li qed nindirizzaw hawnhekk naħseb illi huwa rapport pjuttost importanti mis-Sur Verhofstadt. Għalhekk nispera illi l-opinjoni tagħna sservja xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar jiena se nippreżentalkom fil-qosor il- it-tliet idejat jew punti prinċipali fl-opinjoni tiegħi. L-ewwel net aħna wekk qed nħarsu lejn evoluzzjoni u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjoni attwali. Aħna rridu niżguraw illi kull istituzzjoni Ewropea li jimmaniġjaw il-budget għandhom ikunu soġġetti, da mhux sens komun biss, naħseb għawek qed nitlu fil-fond ta' xini l-Unjoni. Sallum, din hija djufija tal-Unjoni tagħna għalhekk għandhom kollha jkunu soġġetti għad dritt ta' skrutinju tal-Parlament. Dan ifisser illi mhux il-Kummissjoni biss imma wkoll il-Kunsill jkunu jaqgħu taħt l-iskrutinju tagħna. It-tieni idea fl-opinjoni tiegħi hawnhekk qed nistaqsu għal regolament finanzjarju sabiex jiġi aġġornat sabiex jiċċara l-anijiet tal-proċedura tad-discharge. Mhux biss, aktar importanti minn hekk, għandu jiddefinixxi sanzjonijiet illi jiġu imposti jekk id-discharge ma jiġix rispettat. It-tielet punt Aħna nipproponu u din hija xi ħaġa illi mill-ġdid jenna nindirizzaw u xi drabi sibna ruħna f'pożizzjoni ma tantx sabiħa din għandax taqsam mal-ECA, hekk kif inhu it-trattat dan huwa vag iżejjed u tista' l-interpretazzjoni tal-Kunsill tista' tiġi ġustifikata, però it-trattar trid jiġi ċarat. Naħseb li huwa ġust jekk immur għall ewwel punt tiegħi li jekk irridu niżguraw li ċittadini tal-Unjoni jaħduna bis-serjetà meta ngħidu illi qed nieħdu ħsieb il-budget tal-Unjoni u hawnhekk il-qorti tal-awdituri hija essenzjali għal proċess naħseb huwa tajjeb illi aħna nitqiesu indaqs meta niġu biex ninnominaw il-kandidaturi għal qorti tal-awdituri. Għalhekk il-Kunsill għandu jikkonsidra d-deċiżjonijiet magħmula minn dan il-Parlament. Ovvjament huwa għadmi ta' dan il-Kumitat illi neżaminaw il-kandidati hekk kif għamilna illum. Dawn huma t-tliet punti prinċipali illi tistgħu issibu fil-abbozz tiegħi. Jiena les li nirrispondi kwalunkwe mistoqsija li jista' jkollkom. Grazzi, grazzi ħafna. Petri Issur Vogen fuq il-lista. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Jiena nilqa l-opinjoni ta' Petri soltu jew għada komprensiva miktuba tajjeb ħafna għandi żewġ kummenti x'namel. Ovvjament il-grupp tal-SND bħal gruppi l-oħra jixtiequ jieħu il-miżuri kollha sabiex intejbu l-iskrutinju trasparenza u l-responsabilità tal-Fondi tal-Unjoni Ewropea. F'termini ta' paragrafi 2 u 3 xi trid tfisser b'dawn il-paragrafi. Per eżempju, inti tajt illi hemm xi istituzzjonijiet illi bħalissa mhumiex koperti mill-iskrutinju u inti qed tissuġġerixxi illi il-regolament finanzjarju għandu jiġi aġġornat. Imma ma nafx fisser termin ta' trattat dawn huma dan huwa tibdil tekniku jew inkella hemm bżonn illi nirrevedu trattat u jien qed nistaqsi din mistoqsija għaliex din hija opinjoni tal-afko u rridu naraw jekk it-trattat fil-futur jissegħu l-bżon xi reviżjonijiet u importanti illi niċċaraw jekk l opinjoni tagħna rridu irridux nirrevedu it-trattat innifsu. Paragrafu 9 issemmi sanzjonijiet. Dan il-komitat irid jiżgura illi l-iskrutinju jisir b'mod xira u l-istituzzjonijiet kollha jkunu parti minn dan il- l-iskrutinju. Xi istituzzjonijiet ma jikkoperawx għalhekk jiridu insibu mod bħal ma fil-passat sabiex ninkoraġġhom jikkoperaw u sanzjonijiet ma naħsibx li se jkunu il-mod ġust sabiex nagħmlu dan. Ma nafx sanzjonijiet se jkunu forsi nistgħu ngħidu pakketti ta' miżuri jew inċentivi sabiex niżguraw li l-istituzzjonijiet kollha ikunu parti minn dan l-iskrutinju. L-aħħar punt u aktar pożittiv Paragrafu 6. Jiena naqbel ma' Petri meta jgħid anzi jisħaq fuq id-dritt tal-Parlament illi jagħmel skrutinju tal-budget kollu tal-Unjoni Ewropea u dan imur lura għal dak li qed naħseb li dan huwa relevanti f'termini tal-diskussjoni kellna mal-Afko. Tajb li jkollna rapport wieħed mill-kumitat wieħed. Però jekk nagħmlu dan, jimina il-possibilità il li namlu skrutinju sħiħ. Grazzi ħafna, Denis Dejon. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna l-rapporter tal-labos opinjoni tiegħu. Jiena naqbel ma' kollox li għaf l-opinjoni dawn huma id il-talbiet illi ilna jkollna f'dan il-Kumitat tal-ħafna. Jina napprezza l-approċ li ħar rapporter, fl-istess ħin għandna xi ftit ta' dilemma għaliex nafu għax rajna il-bossa rapporta ta' Sur Barhostat u qed jissuġġerixxi Unjoni Ewropea differenti, Unjoni Ewropea b'Ministru tal-Finanzi, tibdil kbir fl-istituzzjonijiet anke fejn jitlu il-pajizi tal-euro u b'enfasi kbira fuq il-budget, fuq il-rizorsi taxxi Ewropej. Eh, jitkellem dwar investimenti, skont li IB. Dan kollu qiegħed fir-rapport u hemm ħafna aspetti ta' kif l-Unjoni Ewropea tal-futur tista' tiffunzjona f'termini ta' budget. Anki f'termini ta' kontroll tal-budget. Issa d-dilemma ili imma naqbilx ma' dawk il-proposti għalhekk huwa diffiċli illi nirreaġixxi għar rapport skont l-opinjoni ta' dal-Kumitat ma nafx jekk għandix nitlu fid-dettal tal-proposti tiegħu, imma rridu nkunu konxi mill-fatt illi jekk hemm mod ġdid ta' kif nonfqu u nirċievu l-flus min-naħa tal-Unjoni Ewropea, il-kontroll budgetarju irid jinbidel ukoll. Ir-rwol tiegħu irid jiġi iktar jisir iktar importanti milli hu llum. Ta' mhux għall budget biss imma wkoll għal, -għal responsabilità ta' istituzzjonijiet. Kellna diskussjonijiet ma' aġenziji illi jiffinanzjaw li l-om infusom, pero rridu nidu konsiderazzjoni responsabilità ta' istituzzjonijiet. U dan ditmur li l-in mill-budget. Nishtiq nistaqsi l-Petri x'jaħseb mill-opinjoni għannix niddiskuta aktar fil-font jew nindirsaw l-iktar kwistjonijiet importanti għalissa u mbagħad inħallu l-bija fidejn afko. Grazzi ħafna. Mhux qed nara kalima oħra, il-Kummissjoni tixtieq titkellem le. Is-sur Sarvama, rapporter, tixtieq tikkonkludi? Iva, grazzi tal-kommenti. Mesni diġa għed fil-kommenti tiegħi ta' qabel illi jiena lest li jkun hemm tibdil fit-test u jiena herqan li nisma' suġġerimenti tagħkom u l-emendi tagħkom. Nixtieq nibda bil-kummenti ta' Sur De Jong, xiftit filosofiċi. Aħna ovvjament eddin f'xi ħaġa f'nus xi ħaġa li ma nafux se jkun ir-riżultat tagħha. U dan jista' jiġri ta' malaj. Sena jew sentejn jista' ikollna ċirkostanzi differenti ħafna u l-konsegwenzi budgetarji jistgħu jkunu tali illi jista' jkun tajjeb li jkollna dawn il-bidliet. Naħseb li jkun diffiċli illi nitlu fid-dettal f'termin tal-mistoqsija tiegħek. Jekk naħseb dwar test leġislativ finali jkun diffiċli li ngħid se jkun eżatt. Għandna xi ftit ta' sfida hawnhekk qed nippruvaw naraw se jgħid il-futur. Ma rridx nidħol fid-dettall hawnhekk. Jiena nixtieq nara l-emendi sa nhar it-tlieta. Pero jina ħsib dwar dan u kol, u għadifix ħafna. Pero jien nkun kontent illi namer rapport aktar konsistenti u koeziv. Għadifix diffiċli li najt aktar f'dal-istadju il-kummenti ta' Derek. Għandi żewġ kummenti kritiċi. Fuq paragrafu 9 aħna konna frustrati ħafna drabi dak li konnet namlu, sen kun onest, mux sendur mal-lawza. Jina rrit nara xi f'dan il-kumitat rrit niga xi ftit. Jiena nixtieq li noħorġu b'opinjoni b'saħħita. Però jekk nissuġġeri xi ħaġa lill lafkol jumbat ma sex ikun kollu ta' xejn. Però naħseb li għandna bżonn ta' definizzjonijiet, għandna bżonn xi ħaġa konkreta. Jekk dan huwa xogħol li aħna ġejna motija, mela irrid ikollna xi tip ta' disciplina x'inkella ma, ma sens. kemm għandna nitlu f'dettall hawnhekk. Din hija mistoqsija diffiċli wkoll. Imma dan huwa dak li kelli f'moħħi. Li niddefinixxu b'mod ċar is sazzjonijiet li jiġu imposti jekk ma jirrispettawx din il-proċedura. Paragrafi 2 u 3 Naħseb il-punt importanti għawek qiegħed f'paragrafu tlieta il jekk l-interpretazzjoni tal-TFU imux li mill-ispirtu. Naħseb kulħadd jista' joħroġ bid-definizzjoni tiegħu ta' dak li hu l-ispirtu u dik li l-prassi. Il-punt hawnhekk huwa illi nuri li moċar ċar hemm diverġenza bejn it-tnejn. U din toħroġ spiss fix-xogħol tagħna. Għalhekk forsi nistgħu nidentifikaw il-tibdil. Il-mistoqsija tiegħek i hawnhekk qed nissuġġerixxi li għandna nerġgħu nikbu trattat, jien ma naħsibx li dan ikun realistiku. Però irridu nagħmlu dak kollu li nistew u dil-opinjoni namlu għawt li kam jista' jkun. Din hija waħda mill-idejat li nistgħu nofru f'din diskussjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Nifakkarkom li għandkom sa 13 ta' settembru l-ġimgħa d-dieħla sabiex tibatu l-emendi ba' 12 ta' ottubru wara li dan ir-rapport ikun adottat fl-afko aħna jkollna il-votazzjoni fih dan dan il-kumitat. Tajjeb mela ngħaddu għal punt li jmiss l huwa il-punt dwar il-Kumitat għal Ġordan missjon li il-Ġordan u l-Libanu minħabba illi fil-fatt aħna deċidejna illi norganizzaw missjoni li dawn il-pajjiżi minħabba li mal-iktar pajjiżi li qegħdin jilqaw rifuġjati iktar minn żewġ miljuni fil-Libanu u miljuni nofs fil-Ġordan. Din il-missjoni ħassir minn hawn u ġimagħtejn oħra tmien membri ħajmorru anka il-President tagħna u aħna illum ħajkonna l-opportunità niddiskutu ċertu affarijiet flimkien ma' rappreżentant tal-Kummissjoni, għandna rappreżentant mill-Inġinier Jumfant u l-Fabien Besson. Jiena verament kuntenta li intom qegħdin hawnhekk magħna stajtu tkunu għaw u naħseb illi nistgħu mill-ewwel naraw xandkom xi tgħidulna jentom. Ħalli nisimgħu il-preżentazzjoni tagħkom u bat forsi nistaqsukom xi mistoqsijiet. Kjoġbu. Grazzi ħafna tal-istadina, aħna verament kuntenti nistgħu kopraw ma'kom fuq din il-missjoni, aħna diġà għajna bosta drabi u naħseb li nista' ngħid li minnaħa tal-Direttura Ġenerali aħna xtaqna li naħatmu ħafna ma' Sinjura Gressli kif ukoll ma' membri ta' dan il-komitat. Jena nista' nitkellem fil-qosor fuq l-Aġenzija, mbagħad Fabien ħadd titkellem mod iktar speċifiku fuq il-Ġordan u fuq il-Libanu. Għanna wkoll kollegi oħrajn mid-direttorat jekk għandkom xi mistoqsijiet. Kif tafu l-Aġenzija għadha taħdem ħafna fil-ħames eh, pajjiżi ewlenin Ġordan, il-Sirja, il-Bank tal-punent il il-gaż-Sripa ta' Gaza u kol Għandhom budget u uh, li ħafna li qed jiżdied minn sena l-oħra u dan juri illi għal dawn il-5 miljun refugjat għal dawn l-aħħar 5 snin aħna provdejn ilhom servizzi ta' edukazzjoni, iktar minn nofs miljun tifel u tifla natawlhom servizzi l-aċċess għal edukazzjoni din hija magna eċċellenti illi qiegħda servizzi bażiċi lil 5 miljun persuna li huma refuġġjati f'dan ir-reġjun. F'dan il-kuntest daqshekk speċifiku matul il-gwerra ta' Gaza din kienet waħda mill-unika aġenziji li kienu qegħdin jaħdmu fir-reġuni li kienet qed għajnuna immedjata u urġenti illi kellhom bżonn il-poplu ta' din iż-żona ta' dan ir-reġun. Aħna minħat tal-Kummissjoni aħna kuntenta ħafna bix-xogħol ta' din l-Aġenzija f'dawn il-ħames oqsma ta' operazzjoni. U kif tafu din hija aġenzija unika li qiegħda wkoll twassal għal dawn is-servizzi ġifieri 90% tal-ħaddiema huma ma ħaddiema fuq mill-lat operattivi ġifiri għallima, tobba, infermiera li qed jaħdmu f'dawn il-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u edukattivi li fil-fatt juru kemm huwa diffiċli li aħna innaqsu l-budget minħabba li ma tantx għandhom lok għal restrizzjonijiet fil-budget minħabba li 80% tal-budget annwali qed jintuża sabiex eh, jitħallsu dawn il-ħaddiema fl-operat ta' din l-Aġenzija. Aparti minn hekk l-Aġenzija ta' taħdem fuq tliet eh, kanali u għand nofrula sorsi ta' fondi għall-edukazzjoni bażika, servizzi soċjali bażiċi illi qegħdin ikunu provduti mill-budget tal-programm tal-Aġenzija u l-Unjoni Ewropea edha tal-loka u tagħti madwar 100 miljun euro għal ħidma ta' din l-Aġenzija staħna qegħdin iprovdu wkoll fondi permezz ta' fond tal-emerġenza u anke proġetti oħrajn illi jkunu mitluba fuq eh, bażi ta' bżonn minnaħa tal-Aġenzija skont dak li jkun hemm bżonn. Hemm xi 120 miljun euro kull sena li nataw mill-Unjoni Ewropea l aġenzija illi fil-fatt huma 40% tal-baġit kollu eh, kemm hu Madonna kollu aħna għanna daqxie ta' problemi minħabba illi l-Aġenzija għanda budget ta' biljun dollaru kull sena għandhom 660 miljon dollaru fis-sena sabiex huma ikollhom l-operata d-dej u kull sena ikollhom deficit ta' kważi 100 miljun dollaru Amerikan u kull kull sena f'kull tmiem is-sena jerġgħu jinsabu fl-istess problema ħabbar ma jkunux jafu kif ħajħalsu l-ħaddiema tagħhom kif ħajżommu l-iskejjel miftuħin fil-Ġordan jew inkella fil-Palestina minħabba li ma jkollhomx biżejjed flus fil-budget sabiex ikopru l-operat tagħhom. Kull sena minn Ewropea tkun mitluba sabiex tagħti iktar flus u aħna nafu illi hija l-għajnuna umanitarja li qiegħda tkun medda minħabba li hemm iktar refuġjati u hemm inqas donaturi li qegħdin jgħinu hemm ċertu donaturi li qegħdin jagħtu inqas hemm ċertu pajjiżi tal-golf li m'għadhomx qegħdin jgħinu lil din l-aġenzija ġifieri illum il-5 ta' settembru l-Aġenzija diġa qegħdin jispiċċaw l-flus. Ġifiri, qalulna l-bira stess illi jekk aħna maħniex ħanatu iktar flus l kofinanzjament tal-anwa jista' jkun illi sal-aħħar ta' taċċar mhux ħajkollhom biżejjed flus sabiex iżommu l-iskejjel miftuħa jħadmuhom. Aħna għanna tlet messagġew l-nina l-għura nishtiqu naqsmu għakom, aħna nishtiqu li kiku permezz tal-missjoni tagħkom intom tkunu tistgħu tgħinu ħalli waslu dawn it tliet messaġġi ewlenin. L-ewwel net aħna l-lenwa nixtiequ ngħidu la prosa tax-xogħol eċċellenti li qegħdin jagħmlu iżda nistidnu lil din l-aġenzija tkompli bil-proċess Eh, proċedura interna ta' riforma ħalli kollhom budget iktar trasparenti, jiffukaw fuq l-iktar servizzi bażiċi u mhux jagħtu iktar servizzi fuq sma oħrajn ġodda li jippruvaw jaraw li jsibu donaturi oħrajn ma jistax ikun li dejjem l-Unjoni Ewropea tagħti il-flus li jkun hemm bżonn. Il-pajjiżi tal-golf ukoll għandhom jingħataw Eh, jagħtu iktar fondi u iktar kontribuzzjonijiet il-Kanada laqas taw euro wieħed din is-sena lil anwa ġifieri minflok ma nitolbu dejjem l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel tajjeb għal dan in-noqosijiet ta' fondi li għandhom bżonn l aġenzija naħseb li rridu ngħidu lill anwa wkoll sabiex tagħmel l-almu taħassib dan turi u sorsi oħra ta' finanzjament. Aħna nixtiequ nitolbu ukoll lil-langar ġifieri il-grupp ta' organizzazzjoni, anzi l-Assemblea Ġenerali tal-ġnus Mauda, Segretarju Ġenerali tal-ġnus Mauda rridu nappellaw l-om sabiex jagħtu iktar fondi u edin jallokaw biss flus għal nis li jatmu fuq bazzi volontarja li fil-fat huma koperti b'2% biss tal-budget annwali ta' din l-aġenzija. Ġifiri aħna rridu E, nisqu iktar mal assemblija Ġenerali tal u tasab sabiex jikontribwixxu hekk kif jagħmlu e, fil-każ ta' aġenziji oħrajn li huma assoċjati ma' Ġnus Maquda. Nixtieq nistieden issa il-Fabjan ħalli tidħol fiktar dettal dwar ix-xogħol tal-Aġenzija. Grazzi Iva jiena naħseb li nista' nieħu l-eżempju tal-Libano ħalli nurikom kemm e, intlaqt tħażin dil-Aġenzija mill-kriżi fil-Libanu għandek 275,000 refuġġjat mill-Palestina. Dawn diġà jinsabu f'sitwazzjoni delikata u diffiċli ħafna għandhom drittijiet limitati, aċċess limitat ta' servizzi pubbliċi għal edukazzjoni. U il-budget fil-Libanu fil fat diġà jinsab taħt pressjoni partikolari u meta r-refuġjati mis-Sirja waslu fil-Libanu waslu fil-fatt ftit iktar minn 40,000 daqqa kważi. U l-unra fil-Libanu kif ukoll fil-pajjiżi l-oħrajn fejn topera din l-aġenzija kienet għaddejja minn ċertu tibdil kienet tiffoka fuq l-edukazzjoni u kura tas-saħħa u fil-fatt il-wasla ta' daw ir-refuġjati kella effett negattiv fuq din ir-riforma minħabba li huma kellhom jorganizzaw irwieħhom, kellhom isibu fondi addizzjonali ħalibek jieħdu sib ukoll il-każ ta' rifuġjati fis-Sirja aħna qegħdin nappoġġaw lill-UNRWA kemm dak li għandu x'jaqsam il-baġit addizzjonali għal-Libanu għal-Ġordan, iżda b'mod speċjali għal-Libanu, u aħna qegħdin għom kemm permezz tal lajnuna bilaterali kif ukoll permezz tal-allokazzjoni speċjali dwar il-kriżi tas-Sirja. Mela, kont qed ngħidilkom milli apparti mill-budget ġenerali aħna din nappoġġaw l-Aġenzija nka permezz tal ajnuna bilaterali u anke permezz tal-fondi addizzjonali illi ingħataw wara l-kriżi tas-Sirja. Fl-allokazzjoni bilaterali għal afas waħdini ta' appoġġ għas-sena 2013 sas-sena 2000 u aħna allokajna 10 miljuni għall-UNRWA, 5 miljuni għal ribatilazzjoni ta' shelters u 5 miljuni għall-edukazzjoni. Aħna edinu kol natu fondi għall-Aġenzija permezz ta' fondi addizzjonali li konna edin nallokawhom sabiex ngħinu lil Libanu fil-kuntest tal-kriżi tas-Sirja. U kellna wkoll għattajna anzi 4 miljun euro sabiex ngħinu ħalli ntejbu l-kundizzjonijiet li hemm fil-kamp fil-kampijiet tar-refuġjati. fil kampju fil tar refuġjati fil Permess ta' dan il-fond eh, trust aħna wkoll din inħejju iktar flus issa ħajkun hemm madwar 12 miljun euro li ħajnata lill-Liban u 4 miljuni lil Ġordan. Aperti minn hekk aħna wkoll għandna sabiex jinbena mill-ġdid eh, u jiġġedet il-kamp Nibal Maħed li huwa barra tripli kien hemm proġett ta' 3 miljon euro illi kienu ġejjin mill-istrument għall-istabilta u għall-paċi u allokazzjoni ġija ta' 14.5 miljun euro li palissa tkunu ehm, għaddejjin palissa mill konsultazzjoni fiħdan il kummissjoni għalli għaw jek jistaw xikunu privati dawn il-fondi. Grazzi ħafna, grazzi tal-informazzjoni u tal-dokumenti kollha illi tajtuna fuq l-operat sa din l-Aġenzija jien għandi xi ftit mistoqsijiet u forsi hemm xi kollegi li tiġem xi ħaġa frazhom li jixtiequ jisaqsum minħabba li s'issa għandi l ħat fuq il-lista tal-kelliema li jixtiequ jisaqsum mistoqsija. Inti ddeskrivejt differenza bejn l-infiq tal-fondi Ewropej fil-Libanu bejn il-Libanu u l-Ġordan nafu li hemm differenza fil-problemi li hemm forsi tista' tispjegana x'inhi differenza reali u għandi informazzjoni speċifika wkoll xtaqt tinsaqsi kiena smajt mill mill-ewwel ta' Jannar 2016 kien ħajkun hemm bidla fil-kura ta' saħħa tal-UNRWA mija fil-mija ta' dan kollu kien imħallas iżda issa din naraw illi rridu nkontribwixxu 5% jekk għall-isptarijiet tar Red Cross u ammont differenti jekk ikun sptar tal-istat, tal-gvern. Issa, l-Aġenzija xedha taħseb qed taħseb illi għandha tbiddel terġa' s-sistema, għadha tħabbat wiċċa xi problemi, nasmajt smajt li kien hemm protesti wkoll. Allura xtaqt illi inti tista' tina forsi xi fatti konkreti minħabba li aħna żgur li matul il-missjoni ħajkonna nikkonsidraw nintrizzaw dawn il-problemi. Iva naħseb li l-problema ewlenija bejn il-Ġordan u l-Libanu hija li fil-Ġordan ħafna mill-ċittadini ħafna refuġjati għandhom ċittadinanza u aċċess għas-suq tax-xogħol li mu ma nistax ngħidu li huwa l-istess każ għal Libanu. Din hija differenza kbira. U minkejja il-fatt illi hemm numru ikbar ta' refuġjati li qegħdin fil-Ġordan qed naddetikaw budget inqas minħabba l-kondizzjoni. Issa dwar il-proċedura ta' riforma kif qed tilkom l-urwa kienet qed tinsab l-istadju ta' reviżjoni iżda apparti minn hekk il-numru addizzjonali ta' refugjati kienet ikunu ta' peace. U nistgħu naraw li kien hemm problemi politiċi fil-kampijiet ta' refuġjati, nuqqas ta' komunikazzjoni tajba mod partikolari anke fil-kuntest tar-riforma tal-kura tas-saħħa li ma kienx xi ħaġa illi aħna rajna li ntlaqat tajjeb ħafna kien hemm iva protesti ma nafx x'kienu l-aħħar avveniment iżda r-riforma lissa kienet sospiża sakemm ma jkun hemm iktar dialogu mal-organizzazzjonijiet li qed jieħdu ssib il-kampijiet tar refuġjati. Fil-fatt milli fim tiena ir-refuġjati Palestinjani mhux ħajkollhom iħarsu iktar minn refuġjati oħrajn għandhom sempliċement sistema differenti. Però veru illi ma kienx spjegata tajjeb ħafna s-sistema kien hemm ċertu protesti u anka fil-kampijiet tar refuġjati, anka minħabba il-kriżi tas Sirja. U anka fċertu kapita rifugjati kien hemm nies li kienu ġihadisti li kienu qegħdin jinħbew bejn ir-rifuġjati allura kien hemm ġlida politika fil-kampijiet tar-rifuġjati. Fuq um, dawn in-nies li kienu suspettati li ma ġrieħed issir jekk għandhom xinħelsu jew lew jekk għandniex naħdmu mal-armata fuq għadi. Kien hemm min fil-fatt issa jingħata fidejn eh, l-armata iżda sitwazzjoni hija differenti ħafna issa żgur li intom ħajkolkom iktar informazzjoni dwar dwar dawn il-kampijiet minħabba li mhuwiex biss in-numru kbir ta' rifuġjati li hija problema iżda l-konsegwenzi tal-kriżi fis-Sirja wkoll. Kif ukoll it-tensjonijiet addizzjonali li jistgħu jinħassu fil-kampijiet tar-rifuġjati li qegħdin jaffettwaw il-possibilità u l-faċilità li l-UNRWA verament jadottaw riforma f'dan l-amministrazzjoni. Għanna l-Mattias u ukoll mill lunra nixtieq nagħtik merba u hekk fostna ħna din ħejru l-missjoni li ħanamlu f'dawn iż-żewġ pajjiżi ma nafx jekk inti tixtieqx iżżid xi ħaġa, forsi ma smajtx dak kollu li ntqal mill-Kummissjoni, però forsi tista' tina xi ftit iktar informazzjoni minn naħa tiegħek ħalli bekk aħna jkollna iktar informazzjoni f'idejna qabel ma mmorru għal din il-missjoni. Iva, grazzi ħafna. Jina tantx għandi ħafna xinżid nixtieq nieħu l-opportunità zda sabiex nir nirringrazzja lill-kumitat tal-li organizza din il-missjoni naħseb illi verament hija xi ħaġa li tissir issir f'waqta hija importanti li aħna jkollna l-opportunità li mmorru nżuru dawn il-pajjiżi fejn qegħdin jintefqu il-flus u l-fondi tal-Unjoni Ewropea. Jiena wasalt ftit tard, allura forsi ma smajtx il-mistoqsija kollha, però naħseb li kienet ir-riforma tal-kura tas-saħħa li waslet għal ħafna diskussjoni. Aħna ħajkun għal Mattias Schmalel fil-fatt ħajkun hawn nar il-ħamis u nar il-ġimgħa ħalli konsultazzjoniet konsultazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea u issa fil-fatt intażel biex ikun il-koordinatur anka għas-Sirja ġifieri ħajmur jgħix Damaskus un bat ikonna nsibu l-xaħat ġdita Libanu iżda intom żgur li ħajkolkom l-okkażjoni li tiltaqgħu miegħu meta tkunu hemmhekk aparti minn hekk jiena smajt ukoll l-informazzjoni ngħatat li refuġjati Palestinjani ma kienx informazzjoni ċara aħna għanna opinjoni differenti minħabba li aħna provajna nikkomunikaw dwar din ir-riforma, riforma li kellha tkun għal benefiċċju tagħhom ukoll iżda huma abbużawha mod politiku u anka interpretawha ħażin u fil-fatt din saret kwistjoni iktar politika illi fl-aħħar mill-aħħar spiċċat ma kellha xejn taqsam mal-riforma tal-kura tas-saħħa iżda kellek terx x'taqsam mbagħad mal-pożizzjonijiet politiċi fil-kamp tar-rifuġjati. Ħaġa oħra fuq ċittadinanza tal-Ġordan jekk tippermettu l-ċara din ħaġa veru illi aħna rajna illi l-Ġordan taw ċittadinanza temporanja li dawn rifuġjati u dinja differenti minn Libanu u minkejja illi l-Ġordan qegħdin iħossu li din hija xi ħaġa sabiex juruhom jagħmlu ġest favurihom b'mod umanitarju iżda kif tafu din iċ-ċittadinanza tista' titneħħaw kif tafu intom l-intom Ġermaniżi ċittadinanza li tista' fil-fatt tkun terġa' tittieħed lura din mhix ċittadinanza kif nafmuha aħna. Aħna rajna wkoll fil-Ġordan huma kienu qegħdin naqsu jbidlu dawn il-permessi u l-possibilità li ġedded dan il-passaport qabel kellek il-possibilità li ġeddu wara tliet snin jew għal tliet snin u kien hemm ċertu każijiet fejn ċertu nies għom li jinħarġilom passaport ġdid. Grazzi ħafna. Grazzi memħat mill-kollegi li jishtiq jitkellem mela nixtieq ringrazzjakom, grazzi lill-Kummissjoni u l-rappreżentanti tal-UNRWA zgur li aħna nistgħu ehm, nitkellmu bejnietna jekk fil-fatt ehm, għandkom iktar informazzjoni u mistoqsijiet, aħna nerġgħu niltaqgħu hawnhekk fis-26 ta' Settembru ġifieri wara li ħajkonna din il u xi wieħed mill-membri li forsi jkun attenda għal din il-missjoni jkun naqqat magħna kun jista' jagħtikom informazzjoni aktar dettaljata. Grazzi ħafna tal-lum irnexxina xorta waħda niddiskutu l-punti kollha fil-ħin. Grazzi lilkom il-koll, minħabba li Mikael kan ħafna punti importanti irnexxina. Grazzi lilkom il-koll, darbaqt nerġgħu niltaqgħu. Lejla t tajba. U qabel ma nagħla iva nixtieq ngħidilkom milli l-laqa li jmiss hija fis-26 ta' Settembru, iżda l-laqa tad-29 ta' Settembru hija kanċellata ġifieri xtaqt ngħidilkom biss li m'hemmx laqa fid-29 ta' Settembru. Lejla tajba.